Mm, ačiū. Toliau tęsim balsavimą. E, ir e, e, kitas, mūsų pranešimas, tai Proposal for European Parliament Recommendation to the Council of the EU Priorities for the 61st Session of the UN Commission on the Status of Women. Reporters Maria Arena and Constance Legrip.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 Gerbimi kollegos, mes tęsim mūsų posėdį. Kollegi, ħankomplu billa atana. Kif għattilkom sen komplu billa atana u illum għanna fosna il-Ministru Maltija Dialogu Soċjali Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili il signora Helena Dalli se tippreżenta il-prioritajiet tal-Presidenza Maltija fil-qasam tal-drittijiet tan-nisa u eh, ugwaljanza bejn is-sessi. Signora Ministru, natik il-mikrofonu. Matul l 60 sena l-Ewropa kienet meqjusa bħala xempju ta' tama, prosperità, żvilupp u paċi. Din il-kisba kbira kienet riżultat tal-viżjoni tal-pjunieri tal-proġett Ewropew. Fi żmien meta oħrajn kienu xettiċi dwar kemm nistgħu nirnexxu u jekk nistgħux naħdmu flimkien. Fis-60 anniversarju tal-proġett Ewropew mislinna Malta li żar stat membru il-privileġġ u l-opportunità li nippresjedu il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa żmien fejn fih irridu flimkien nieħdu kont tal-aħħar 60 sena. Il-kolla nadmi li niproteġu dak li ksibna sal-lum u nikkomunikaw il-benefiċċji ta' dan il-proġett li ċittadini tagħna benefiċċji li xi kultant jintesew. Din hija wkoll opportunità tajba biex inħarsu l qudiem L-Ewropa għandha bżonn momentum ġdid u żviluppi riċenti madwar l-Unjoni u rew b'mod ċar il-bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun aktar viċin il-popli tagħha u li tikkomunika b'mod effettiv il-miżuri importanti li qed tieħu biex tipprovdi opportunitajiet aħjar għaċ-ċittadini tagħna li jagħtuhom iċ-ċans jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom u jirnexxu fihom. L-avvenimenti politiċi li esperjenzajna s-sena l-oħra ħallew marka fuqna l-koll. Il-bżon ta' riforma qatt ma kien daqshekk urġenti u lajta biex inkunu viċin in-nies qatt ma kienet daqshekk ċara. l-avvenimenti tas sena l-oħra ċaqalqu l-pedamenti tal-proġett Ewropew kif nafuh. Malta hija determinata li tagħti l-kontribut validu tagħha l-proġett Ewropew. Naspiraw li matul il-Presidenza permezz tal-ħidma tagħna fil-Kunsill u tal-ħidma magħkom fil-Parlament Ewropew l-Unjoni Ewropea toħroġ aktar b'saħħitha Nafu li sitt xhur huwa eh, perjodu qasir ħafna u fil-waqt li ambizjużi li nikkontribwixxu biex immexxu il-proġett il qudiem u nagħmluh aktar kredibbli qegħdin inkunu realistiċi. Nafu x'inhuma l-limitazzjonijiet tagħna, iżda nafu wkoll x'inhi s-saħħa tagħna. Qegħdin immorru qudiem id-delegazzjonijiet l-oħra fil-Kunsill bħala interlokutur onest minajr aġenda moħbija u minajr pretenzjonijiet. Bl-istess mod se nkunu naħdmu mal-Parlament Ewropew fi spirtu ta' kollaborazzjoni u onesta. Il-fat li għanna l-Prim Ministru, il-Deputat Prim Ministru, il-Ministru tal-Finanzi, kif ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni li kollha servew bħala membri tal-Parlament Ewropew iwassal bi żgur nifmu l-importanza li għandu l-Parlament Ewropew u intkom ir-rappreżentanti diretti taċ-ċittadini Ewropej biex tilleġiżlaw fl-interess tagħhom il-koll. Aħna gburin li qed nassumu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea propju f'dan il-mument. Il-prinċipju awlini li se jgwida l-Presidenza tagħna huwa li nġibu momentum frisk u ġdid fix-xogħol li ġib li ċittadini Ewropej aktar viċin xulxin, bħala konsumaturi, bħala nis li u l-ġid, bħala stakeholders. U appropju għalek li identifikajna sitt prioritajiet tal-immigrazzjoni, il sigurtà is-suq uniku, il-politika tal-viċinat, l-inklużjoni soċjali u l-affarijiet marittimi għaliex ġenwinament nemnu l popli tagħna għandhom tħassib leġittimu li jrid jinstema'. Anħoss li għandi nidħol f'kull priorità b'mod individwali għal daqstant bil-permess tiegħek, Sinjura Chair, ħanitkellem fuq il-programm ta' ħidma fl-oqsma li l-Kumitat ta'kom jiddiskuti u jaħdem daqstant fuqhom. Okay, so now I will speak on uh, my priorities. So the European Parliament and the FAM Committee in particular. Il-Parlament Ewropew u l-Komitat FEM mod partikolari tul is-snin kienu raċta tama għal femministi u dawk illi jġildu għall-ugwaljanza bejn is-sessi madwar l-Ewropa. Dan il-Komitat kemm il-darba talab pal ġustizzja bejn is-sessi u wera lil dawk kollha li naħdmu f'dan il-qasam ta' kuljum x'inhi ir-ruħ soċjali tal-Ewropa u huwa propju permezz tal-viċinanza tal-parlament mal-nisa li normali eh, li jistaw li jistaw jifmu u ma nisa illi jistaw jgħinu li nisa jerġaw kollom kontat mal-proġett Ewropew u lanijiet illi hemm imħadna fih. Bħala mara illi ġilet Eh, għal eh, l-ugwaljanza bejn is-sessi u kontra il violenza għabbażi tal-ġeneru u qed inkompli nagħmel dan bħala Ministru jiena verament kontenta li qed nara t-tisħiħ tal-impenn fuq livell Ewropew sabiex niprevjenu, niġġieldu kontra u neliminaw kull tip ta' uh, violenza kontra n nisa u għabbażi tal-ġeneru. L-aħjar odda illi għanna biex nilħu dan il-għan u iwa il-Konvenzjoni ta' Istanbul u rridu nizguraw illi l-akbar numru ta' stati membri jirratifikawa fil-waqt li l-Unjoni toqrob dejjem aktar rib ir-ratifika ta' ħasses ta' din il-konvenzjoni. Il-Presidenza Maltija ħadet impenn illi tamel dan waħed mill-lanijiet ewlenin tagħha fi ftit aktar minn ġimgħa, aħna se nżommu konferenza f'Malta fuq il-vjolenza kontra in-nisa u violenza minħabba il-ġeneru u se nagħmlu appell għal aktar kooperazzjoni bejn l-Istati membri Ewropej. Ejjew ma ninsewx illi fl-Ewropa waħda minn kull tliet nisa esperjenzat xi forma ta' violenza l-menu darba f'ħajjitha. U għalhekk l-eradikazzjoni ta' din il-forma ta' violenza titlob approċċ sħiħ u holistiku li jinkludi sforzi aktar kbar minnaħa tal-istati membri kollha biex insaħħu l-disponibilità tad-data, il-kwalità u l-affidabilità tad-data biex naħdmu fuq kampanji sabiex inkomplu noħol u kuxjenza, nieħdu miżuri biex nprevjenu din il-vjolenza biex nagħtu aktar appoġġ lil vittmi u niskuraw illi kunem mekkanizmi xirqa għal rapportar u prosekuzzjoni u jkun hemm aċċess ġenerali għal ġustizzja. Aħna n-nisa mod partikolari eh, imbatu mill-pis u l-ħakma ta' sezzizmu, razzizmu, xenofobija, eh, l-età, omofobija, transfobija u forum oħrajn ta' diskriminazzjoni. Ir-rappreżentanza tan-nisa fuq il-boards tal-kumpaniji ilha xi ħaġa li fl-Unjoni Ewropea eh, kienet kwistjoni taħra u l-Presidenza Maltija tirrikonoxxi l-importanza ta' lan Eh, ta' din il-proposta u il-antana huwa illi immexxu id-diskussjonijiet fuq dan id-dossier huwa biss permezz ta' qafa stabbilit u koordinat fuq livell Ewropew illi aħna nistgħu niżguraw li n-nisa ikunu rappreżentati tajjeb fost il-management il tal-kumpaniji fuq eh, kwotati fil-borza u li jkunu trattati b'mod indaqs pal irġiel li għandhom l-istess ruol il-Presidenza Maltija ħerqana li titneda il-proposta tal-Kommissjoni fuq il-bilanċ bejn il-ħajja privata u l-ħajja professjonali. Din l-inizjattiva Ewropea għanda il-lan li t-modernizza il-qafas Ewropew tal-kumpaniju tal-politika sabiex ikun adattata suq ta' xogħol sabiex il-ġenituri li għandhom it-tfal jew inkella dawk li għandhom eh, raba li għandhom bżonn lajnuna biex ikunu jistgħu laħqu ma' ħajjithom u kull aspett ta' ħajjithom. Din l-inizjattiva hija mistennija li tħalli impatt pożittiv fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol Għaliex qed naraw li l politiki ta' konċiljazzjoni bejn il-ħajja ta' xogħol u dik eh, privata għandhom rwol importanti x'jaqdu fl-ostakol fit-tneħija tal-ostakoli eh, eh, li għandu jifaċċaw in-nisa biex jidħlu fis-suq tax-xogħol dan il-bilanċ hemm bżonn li jinstab. U sakemm min nisa jixtiequ jkunu mistennija mis-soċjetà li jkollhom it-tfal imma fl-istess ħin u koll li jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol, hemm bżonn li jinsab bilanċ. U għalhekk il-Presidenza Maltija se taħdem sabiex issir progress wara illi il-Kommissjoni Ewropea toħroġ bil-proposta tagħha. Il-presidenza Maltija nidiet eh, konklużjonijiet tal-Kunsill li jindirizzaw lil dawk in-nisa illi qegħdin jagħmlu xogħol prekarju u bitħul baxx u li m'għandhomx opportunitajiet li avvanzaw minħabba nuqqas ta' ħiliet. Barra minn hekk għall-istess raġuni hemm nisa u rġiel li għandhom diffikultà biex jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol u l-ħarsien ta' opportunitajiet inda sal parteċipazzjoni tan nisa u rġiel fis-suq tax-xogħol Ewropew għada kwistjoni rilevanti. Tul is-snin l-Unjoni Ewropea stabbilit oqsa ta' politika bħal il-Patt Ewropew għall-ugwaljanza bejn is-sessi u l-impenn strateġiku tal-Kummissjoni għall-ugwaljanza bejn is-sessi sabiex tissaħħaħ din il-parteċipazzjoni. Madana kollu l-istatistika turi illi suq tax-xogħol Ewropew għadu qed jiffaċċa ħafna sfidi f'dan ir-rigward in-nisa jiffaċċaw riskju akbar li jkollhom xogħol prekarju jew kondizzjonijiet prekarji barra minn hekk in-nisa bħiliet eh, li għandhom ftit li xejn ħiliet iktar għandhom ir-riskju li jkunu qiegħda mill-irġiel li nifaċilitaw l-integrazzjoni mill-ġdid tan-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol u illi ngħinuhom biex jimxu il-qudiem. Dan huwa lan tagħna. Ix-xogħol tal-Presidenza Maltija fil-qasam tal- ġeneru se jkun estis permezz ta' ħafna avvenimenti li se jkunu organizzati apparti dak l-avveniment li se organizzaw fuq il-violenza eh, kontra in-nisa li se jsir fit-tlieta ta' frar, il-presidenza wkoll se jkollha konferenza ministerjali fuq l-LGBTIQ u dina hija skedata għat 23 ta' frar. U dana din se servi għal pala opportunità eccellenti sabiex natu prominenza l-ugwaljanza bejn is-sessi u li se jkunu nistaw ukoll niprogedixxu fuq il-konklużjonijiet tal-Kunsill li ġew adottati f'Ġunju fl-2016 u l-azzjonijiet illi preżentat il-Kummissjoni Ewropea sabiex ikun hemm ugwaljanza għan-nies LGBTIQ. Barra minn hekk il-Presidenza Maltija se tfakkar il-Jum Internazzjonali kontra l-Omofobija permezz ta' attivitajiet u inizjattivi differenti hawnhekk fi Brussell Il-Presidenza Maltija se tieħu inizjattivi frabta mal-ġeneru anki fuq livell internazzjonali b'mod partikolari fil-forum tal-Kommissjoni għall-Istatus tan-nisa f'Marzu. Kif għatna aktar kmin il-Presidenza Maltija edha tagħti priorità l kwistjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u se tagħmel ħilita sabiex din titpoġġa fil-qalba tad-diskussjonijiet waqt ehm, mal-Kommissjoni fuq l-istatus tan-nisa. Grazzi. Thank you very much, uh, uh, uh Mrs. Minister, for your... Grazzi ħafna, Signora Ministru, tal-li prezentajtilna l-prioritajiet tal-Presidenza Maltija fil qassan ta' drittijiet tan nisa u gwaljanza bejn is-sessi. U issa nishti illi nistieden l koordinaturi biex jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom u l koordinatur tal-PPE l-Onorevoli Korazza Belt. Grazzi ħafna għannom ta' Konstanz l-grip u il-grupp tijaj kollu kemmu. Grazzi, Signora Ministru, għal-kommenti tiegħek fil-PPE, aħna impenjati bisħieb biex niġildu għall-ugwaljanza bejn is-sessi, nġildu kontra diskriminazzjoni, natu seta l-nisa eh, u l izzaza permezz ta' ugwaljanza ta' drittijiet u ta' opportunitajiet. Ħad gost nisimak tajt li se tiffoka fuq il-kwistjoni tal-violenza li xaħna wkoll irridu nifokaw fuq dawk il-punti fejn hemm ċans li nagħmlu l-akbar progress. Jiena nilqa l-kommenti li inti għamilt fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul, anki għaliex jiena il-rapporter tal-sħubija ta' l-Unjoni Ewropea f'din il-Konvenzjoni. Jiena nixtieq nitlob l-appoċ tiegħek sabiex tħedġu li dawk il-pajjiżi li għadhom ma ratifikawx biex jirratifikawa, anki biex ikun hemm konsensus fil-Kunsill eh, għal uh, l-tħul tal-Unjoni Ewropea f'din il-konvenzjoni li separatament mill-Istati membri. Hemm eh, problema dwar id-definizzjoni ta' ġeneru u importanti hawnhekk li niċċaraw x'għid il-Kunsill tal-Ewropa u xtajt il-konvenzjoni li definizzjoni ta' ġeneru hija ta' violenza bbażata fuq il-ġeneru hija kontra n-nisa propju għaliex huma nisa. U għalhekk importanti li konna dialogu biex niċċaraw dan il-konċett. Dan m'għandu xejn x'jaqsam mal-valuri insara jew tradizzjonijiet jew kultura jew valuri tal-familja aħna impenjati bisħiħ u kol fil-PPE biex nindirizzaw forum oħra ta' violenza kontra n-nisa Eh, għaliex nisa li eh, jivjaġġaw huma soġġetti għal abus, fruttament, fastidju sessuali minn traffikanti fil-kampijiet eh, waqt li jkunu fitriqtom lejn l-Ewropa u aħna mal-komitat u mal-kollegi zorna kampijiet ta' refugġati fil-komunità akkoljenti fil-Turkija u għad baqa ħafna xi jisir u aħna dottajna rizoluzzjoni biex niżguraw li nisa ikunu sikuri li kollom mamar tal-banju u toilet separati għalihom żoni sikuri għan-nisa u nittama illi eh, intom se tiffokaw fuq dan l-aspett tan nisa migranti u refugġati u tikkonvinċu li l-istati membri biex jimplementaw ir rakkomandazzjonijiet għaliex is-sitwazzjoni hija imwera ħafna u nqisu wkoll li l-indipendenza ekonomika tan-nisa kif għadt inti hija importanti għall-ugwaljanza u jrid isir ħafna iktar biex nagħtu spinta lill n nisa permezz ta' mezzi konkreti, xogħol indaqs għal paga indaqs huwa hija ġlieda essenzjali li rridu niġġilduha flimkien u anki l-aċċess għal servizzi tal-kura tas-saħħa u għal saħħa riproduttiva għan nisa u l-bniet. Grazzi ħafna, Signora President, jiddispjaċini ħafna illi jiena se jkolli immur fil-komitat imkof għax hemm il-Presidenza Malti li qed tiġi preżentata hemmhekk ukoll jekk jogħġbok skużani. Uh, uh, uh, thank you. Grazzi ħafna. Signora Galse Perez. Grazzi ħafna, Signora President. Signora Ministru, għannom tal-Grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi, jina nirringrazzjak tal-li ġejt hawnhekk f'dan il-Komitat u anke tal-li i-prezentajtinna il-Presidenza tagħkom, Presidenza illi eh, rajna illi issemmew dawk il-punti kollha illi huma ħafna għal qalb il-membri ta' dan il-Komitat u li naħdmu fuqhom ta' kuljum ti semmejt dawk id-dossiers illi bħalissa huma miftuħin fil-Kommissjoni, fil-Konsillu, fil-Parlament. Jiena għalek xtaqt wassallek eh, messaġġ dwar il-frustrazzjoni tal-grupp tagħna minħabba n-nuqqas ta' impenn politiku sabiex immexxu l qudiem id-dossiers li inna ħafna eh, minn dan il-Parlament nistennew li l-Kunsill jieħu pożizzjoni fuqhom bħal pereżempju il-direttiva tal-Women on Boards illi intu kol semmejta u eh, dan eh, inti għat l-presidenza Maltija se taħdem sabiex daw l-affarijiet jitmexxew il-qoddim. Jiena nirringrazzjak għal dan imma nitolbok li verament tagħmel kull sforz sabiex ikun hemm pożizzjoni komuni li mbagħad tippermettilna ninnegozjaw. Aħna mill-Parlament eh, nifmu li jista' jkun hemm pożizzjonijiet diverġenti imma hemm bżonn li aħna niltaqgħu madwar il-mejda biex ninnegozjaw. Dan huwa fondamentali ma nistgħux inħallu presidenza tgħaddi wara l-oħra u jgħaddu snin li npaċbċu fuq daw l-affarijiet minnar ma nkunu nistaw nieħdu pożizzjoni komuni għalhekk minn hawnhekk irrid ngħidlek li dan il-grupp se jappoġġak u l-Kumitat Parlamentari se jappoġġak sabiex inti verament tagħti spinta lil dan id-dossieru bl-istess mod mbagħad il-konċiljazzjoni Eh, xaħġa ħaġa illi aħna diġa' għadna x'inhi l-pożizzjoni tagħna minn parlament bil-approvazzjoni ta' rapport fejn aħna tlabna lill-Kummissjoni Ewropea li tnidi għafas eh, ta' proposti f'dan ir-rigward proposti illi rridu eh, ikunu fuq punti differenti imma li wkoll huma indispensabbli illi ikun hemm proposta leġislattiva fuq is-suġġett għaliex il-leġislazzjoni fl-aħħar mill-aħħar hija dik li ġija lill istati membri jimxu l qoddim f'din id-direzzjoni. Waħna nqisu illi la darba illi proposta eh, kienet eh, tkun irtirata wa essenzjali li fil kontesta tal-konsiljazzjoni kunem hemm proposta leġislattivi fuq is-suġġett għalhekk jekk intom fil-presidenza ta'kom tridu tagħtu spinta lil dawn il-kwistjonijiet, aħna żgur se ssibuna warajkom nappoġġawkom u nitolbu lill kummissjoni Ewropea illi taħdem fuq dawn il-kwistjonijiet iva mbagħad fuq il-kwistjoni tal-vjolenza eh, bażata fuq il-ġeneru, eh, l-immigrazzjoni, aħna qegħdin ukoll naħdmu fuq dawn l-affarijiet, is-sitwazzjoni tar-rifuġati, il-, -il Aħna f'dan il-komitat għamilna rapport fuq is-suġġett u l-ġimgħa li għaddiet meta kien hemm dibattitu fil-Parlament aħna tlabna aktar sensittività fir-rigward tal-sitwazzjoni li qegħdin jgħixu fiha il-refuġati nisa li jgħixu fil-kampijiet u nqisu wkoll is-sitwazzjoni tan-nisa hija dejjem iktar um, vulnerabbli u ta' tfal ukoll fil-fatt u aħna rridu nkomplu naħdmu f'dan ir-rigward jiena nikkonkludi billi għal darboħra ninsisti fuq l-appoġġ li dan il-grupp parlamentari se jagħtik u anki il-bqija tal-kumitat ukoll Imma jekk joġbok, Sinjura Ministru, għamel dak kollu li huwa possibbli sabiex din il-frustrazzjoni li aħna nħossu bħala Parlament Ewropew, li għax aħna nħossuna iblokkati għal dak kollu li għandu xaqsa mal-politika tal-ugwaljanza twassal għal riżultati waqt ippreżentati il-Presidenza tagħkom għaliex is-suċċess tagħkom se jkun suċċess ta' dan il-Kumitat u eh, ikun suċċess ukoll għal ħajja tal-nisa Ewropej. Grazzi. Thank you, Mrs. Garcia Perez. And now, Mrs. Milnar. Uh, thank you very much. Dear Minister, thank you for being with us and uh, thank you for sharing. Grazie ħafna Ministru tal-li edha u grazie tal-li simt il sibijiet tijak u anki prioritajiet tal-Presidenza Maltija ħna nafu uh, illi għanna sfidiet u d-dimna fissiċur li ġejjin u dana ġi prezentat anki mill-President tijak meta inti kont fil-plenar, eh, eh, meta kienet fil-plenarja fil-Strasburgu xtaqt. Eh, nirreferi għal dak li intqal mill-kollega tiegħi aħna ninsabu frustrati u qed ngħid dan minn mill-pożizzjoni personali tiegħi iżda anki bħala koordinatriċi tal-kwistjonijiet tal-fam fil-grupp liberali. Għandek l-appoġġ sħiħ tagħna jista għatneġa l-ura l-istess kwestjoni u insaqsu kull prezidenza ġdida dwar il-pozizjoni tagħhom ta' Istanbul tal-konvenzjoni tal-Istanbul u eksen nkompli namlu, aħna maħniex se nieqfu namluħ, iżda nixtiequ nixbu xi suċċess hawnhekk f'dan il-qasam u qed noqogħdu fuqek u inti tista' toqgħod fuqna f'din il-kwistjoni u anki fuq l-appoġġ sħiħ mill-grupp politiku tiegħi. Jien għandi żewġ mistoqsijiet eh, ċari li ma smajtek titkellem dwarhom. L-ewwel net x'inhi l-istrateġija Maltija f'rigward tal tan in-nisa fuq il il-bods eh, fuq l-awtoritajiet u peress li illi fil-frar fil wihet u t-nejn eh, ta' frar se jkonna il-, il, il laqa tal-level orja fuq il-gender mainstreaming jiena nixtieq nisma l-opinjoni tiegħek dwar x'tistenna minn din il-konferenza. Grazzi. Grazzi ħafna Signora Bjorki Kħeġbok. Għal-gwe. Grazzi ħafna nil-ak f'din il-kamra, Signora Ministru. Mela, xtaqt nsemmi xi punti li kollegi tiegħi semmaw, jiġri l-punti li naqmlu progress fil-vjolenza kontra n-nisa eh, fil-ratifika tal-Konvenzjoni tal-Istanbul u mill-Unjoni Europea u mill-Istati membri individwali. It-tieni punt huwa l-laqgħa tal-Kummissjoni dwar l-istatus tan-nisa. Aħna rajna li Trump qed iħaffef hawnhekk iffirma ordni eżekuttiva fej bilanċa l-finanzjament tal-organizzazzjonijiet li jagħtu informazzjoni dwar il-kura tal-abbort. Jiena naħseb li dan huwa importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea illi nieħdu azzjoni immedjata kif eh, kif sar taħt eh, Bush u nkunu l-attur prinċipali biex nifinanzjaw l-organizzazzjonijiet u frigwat tal-nisa, dan żgur li se jaffetwa nisa li mhux se, jirċivu jirċievu l-kura dwar l-abbord li għandhom bżonna. Jiena żgura li inti se tibat messaġġ ċar li l-qija tad-dinja f'Marzu. It-tieni punta hawnhekk tiegħi huwa inti semmejt il-kwistjoni tal-bilanċ bejn il-xogħol u l-ħajja. Qed nistennew ħerqanina l-proposta mill-Kummissjoni dwar l-arranġamenti differenti fil tal liva l ġenituri Iżda jiena naf li kellkom suċċess fil-child care. Kif nistgħu nsemmu l-anijiet ta' Barcellona u ikonna pjantazzjoni kif se nimplementawhom? Naħseb illi inkom kellhom bil-progress li kellkom f'dan il-qasam tistgħu tagħmlu differenza fil-presidenza tagħkom fit-tnedija mill-ġdid frigwa tal-anijiet u l-miri. Mela, it-tielet punt tiegħi, priorità l-Presidenza tiegħek hija fil-gwad tal-ażil, sistema tal-ażil fil-Kumitat. Aħna ħdimna fuq dan u fil-gwad tas-sitwazzjoni tal nisa rifuġati. Is-sitwazzjoni mhix aċċettabbli għandna niżguraw illi niksbu proposti leġislattivi fil-grupp ta' ħidma fejn nistgħu ninkludu ugwaljanza. Xtaqt insemmi l-LGBTIQ u koll u l-perspettiva ta' tfal fi kwistjonijiet li għandhom x'asu mad-drittijiet tal-rifugġati għandhom ikunu inklużi fil-proċess leġislattiv. Mela, mistoqsija tal-aħħar il-Kummissjoni se tippreżenta strateġija kontra t traffikar tal-bniedem Dan il-Komitat jiffoka partikolarment fuq il-kwistjoni ewlenija fil tat ta' traffikar tal-bniedem fil-Ewropa, n-nisa u l-bniet. Kif tista' tafas għal strateġija ġdida li tiffoka fuq il-nisa u l-bniet? Eh, Il-kelim nimis, grazzi ħafna, grazzi Ministru tal-li ġejta u tajtna eh, idea tal-program U il-kelima ta' qabli tkellmu dwar frustrazzjoni tal-aħħar snin li kellna eh, frigwat tal konsil anki tal-Kummissjoni u anki l mizoġinija Miżoġinist ġi il-persuna li żjed qawwija fid-dinja. Iza jiena iżjed ottimista. Naħseb li jekk tħares dawn l-iżviluppi kollha aħna għandna bżonn ta' vuċi iżjed qawwija, drittijiet tan-nisa, l-soċjetà iżjed miftuħa u it tamittana tagħna fik illi inti tista' tkun il eh, tkun dik il-persuna minni qed nagħmel pressjoni iżda għandek sitt xhur u aħna rridu naraw riżultati. Semmu ħafna affarijiet mill-kollegi tiegħi xtaqt partikolarment nidħol f'tliet punti. L-ewwel dwar il-direttiva dwar il-nisa fil-kumpaniji fuq il-boards. Eh, Naseb jiena għandi xewqa personali tiegħi qed nappellak il-gvern Ġermaniż qed jimblukkaħ ta' għabbazi ta' bażi ideoloġika, jekk jogħġbok għamel pressjoni fuq kollegi ġermaniżi tagħna għax tagħna jista' jfisser differenza biex nagħmlu progress fil ta' din direttiva għal Women on Boards. Un inti semmejt il-Trattat ta' Ruma li ġi adottat 60 sena ilu, għanna frażi importanti ħafna, imma ħafna frażijiet importanti, iżda waħda importanti ħafna hija li l-paga ugwali bejn in-nisa u l-irġiel. Dik hija wera li aħna minna iżda dina sissa ma saritx realtà u anki xogħol prekarju ehm, għandi um, nsemmiħ dan il-Kumitat verament jixtieq jafas biex ikollu leġilazzjoni fuq din kwistjoni tant importanti, differenza bejn il- paga tan nisa l-irġiel, qed naraw eh, differenza kbira fl-Unjoni Ewropea stess. U l-aħħar mistoqsija proset lill-gvern u x xol li għamiltu fil-gvern tagħkom. Għandek leġislazzjoni progressiva ħafna fil-gwad tal-intersessi u se tagħmlu dwar il kwissjoni tal-LGBTIQ, se semmi il-kwissjoni tal-intersex, se tappella lill kollegi fil-Konsil bħala parti mill-Presidenza biex tadottaw ta Eh, liġiet ta' rikonoxximenti iżjed progressivi biex firgwa ta' karatteristiċi ta' sess u xbiħsibkom tagħmlu fdar rigward. Grazzi ħafna. Il-kollega ta' njena fissa se titkellem. Grazzi ħafna, Signora President, Onorevoli Ministru. Inti tafa sitt xhur, eh, ovvjament, inti referenza tagħna u jena nota tal-prioritajiet tal-Presidenza Maltija u għal daqstant jien għandi żewġ mistoqsijiet għalik. L-ewwel waħda marbuta mal-politika li għandkom Malta mill-2013 fil-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn sessi u id-drittijiet tal-LGBT. U mill-2015 adottajtu eh, liġi Identity, Expression and Sex Characteristics, characteristics u għadda stant dinja waħda mill-iktar progressiva u anke l-possibilità ta' bidla ta' sess u sindku. Jina għandi mistoqsija oħra. Dina tirrisponda l-aspirazzjonijiet eh, tal-poplu Malti jew biss eh, tal-lobbies progressisti Malta u jekk tista' tina xi statistika fuq dawk illi legalment eh, deċidew li bidlu s-sess minn mindu din liċi it-tieni fuq il-kunċett li huwa dibattitu f'dan il-komitat kif ukoll fil-ħidma tal-Parlament illi meta wieħed jitkellem ta' differenzi lingwistiċi hawnhekk se nitkellem fuq l-identità l-identità eh, tal-ġeneru u għalhekk il-bidla tal-ġeneru bħalma aħna għandna f'ħafna rapporti m'hemmx iktar referenza fuq eh, il-differenza naturali bejn in-nisa u l-irġiel imma fuq l-identità tal-ġeneru, ġifiri li kunem differenza mux minn natura stess tagħhom li ġilu nisa imma idea illi l-individwu jagħmel ħsieb fuq il-prassi tiegħu stess individualment taħseb illi fliġi leġislazzjoni Ewropea li suppost jiddefendi eh, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel illi nipromovu l-ugwaljanza fuq il-prassi sesswali tal-individwu. Grazzi ħafna. Thank you very much. And now I would like to ask uh, uh, Mrs. Minister. Signora Ministru, is that issa tista' twieġeb għal mistoqsijiet u mbagħad għandna t-tieni round Mr. mistoqsijiet. Mikrofonu għall-Onorevoli Ministru. Mikrofonu għall-Onorevoli Ministru. Jiena sen nwieġeb għal mistoqsijiet illi jaqgħu fil-mandat tijaj u xi ħut mill-mistoqsijiet waqgħu barra mill rimit tiegħi imma se nipprova inkopri l-biċċa kbira tal-mistoqsijiet. Mela ħen nibda. Fuq l-ewwel mistoqsija fuq il-ġlieda kontra kull tip ta' violenza kontra n-nisa u l-bniet danu dinja għal qalba eh, tal-element tal-rispett tal drittijiet fondamentali tal-bniedem u l-Konsil dejjem irrepeta l-impentiju biex jellimina kull tip ta' violenza bażi tal-ġenru u jħeġġeġ l istat membri illi jiffirmaw jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul. l istati membri kollha firmaw din il-Konvenzjoni mhux kollha ratifikawha kif nafu għalhekk is-sħobija tal-Unjoni Ewropea l-Konvenzjoni ta' Istanbul qed tiġi diskussa fil-gruppi eh, ta' ħidma tal-Kunsill u l-Presidenza Maltija hija fiduċjuża illi se tkun tista' tikseb suċċess, progress uh, fuq dan il-fajl li huwa wieħed mill prioritajiet tagħna. U għalhekk bqgħu skuri li aħna impenjati bis-sħiħ biex uh, naqdu dmirna. Issa fuq eh, nisa immigranti u traffikar kif semmejt, fil-kommenti ta' introduzzjoni tiegħi l migrazzjoni waħda mill-prioritajiet tal-presidenza tagħna Issa fuq in-nisa fuq il-bordijiet iva hemm konsens fuq il-ħtieġa li nagħmlu iktar biex inżidu in-numru ta' nisa fi pożizzjonijiet ta' ħita' deċiżjoni speċjalment fl-ambitu kummerċjali imma l-approċċ tal-istati membri kif tafu huwa differenti ħafna ġifier hemm diskrepanzi kbar bejn dawk l-istati membri illi għandhom bżonn jirrispettaw il-livell ta' bilanċ bejn ir riġillu u n-nisa u miżuri nazzjonali biex itejbuha. Minkejja da kollu meta l konsil tal id iddiskuta dan il-fajl f'Diċembru tal-2015 kien hemm ranza li imblokkat fejn il-prinċipju ta' sussidjarjetà suppost jiġi applikat dan il-kontest. Fost affarijiet oħra, it-test attwali, il-proposta ġifier test attwali Eh, għandu prinċipju ta' flessibilità dawk l-istati membri li diġà introduċew miżuri b'suċċess u il-Presidenza Maltija tappoġġa din il-proposta u tagħmel dak li tista' biex tavvanza id-diskussjoni eh, f'dan il-qasam ukoll. Mbagħad fuq il-bilanċ bejn in-nisa u l-irġiel, il-Kunsill jirrikonoxxi li faċilita l konċiljazzjoni tal-xogħol, tal-ħajja privata, tal-familja u tistenna bil-ħerqa l-inizjattivi tal-Kummissjoni dan il-qasam u għalhekk bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja hija ħaġa komplessa però neċessarja u hemm bżonn ta' fixa sħiħa ta' miżuri biex nkunu nistgħu nirrispondu għal bżonnijiet tal-ċittadini kollha, familji, missiriet, ommijiet, l-anzjani, U Għalhekk flessibilità hija importanti ħafna u għandna bżonn nirrispettaw l-approċċi differenti u l-perspettivi differenti tal-istati membri kif ukoll il-ħtiġijiet u karatteristiċi partikolari eh, ta' min ħaddem. U għalhekk xi ħadd semma' il-politika fuq il-child care eh, blaħlas u forsi nistaw ukoll nieħdu minn hekk illi dan il-modell bħala esperjenza nazzjonali u nħeġġu lill-istati membri biex għaliex le jażluha wkoll dak li nista' ngħid jien huwa illi kien hemm riżultati tajbin ħafna. U għalhekk aħna dan se niddiskutuh ukoll. Tajjeb wis, Umbat għandna l-konklużjoniet ta' eh, tal-Kunsil fuq l-upscaling of skills fuq l-aġġornamenti tal-ħiliet u aħna ser eh, nsaqsu biex sati membri jagħmlu iktar sforzi bil-politiki tagħhom la tagħti maswi u wkoll ifasslu pjanijiet ta' azzjoni kompli analizzaw dawk it-tfal li ħallu eh, kmini wis l-iskola u jindirizzaw l-sfidi differenti li xeklu mill-bniet u s-subin eh, biex jiksbu eh, edukazzjoni tajba u wkoll se nimbottaw biex intejbu s-sistema ta' rikonoxximent ta' kwalifiki u ta' ħiliet tal-irġil u tan-nisa, inklużi għal ħaddiema illi jitwildu barra mill-Unjoni Ewropea u nirrikonoxxu wkoll dawn il-ħiliet informali. Se nimbottaw ukoll se nagħtu spinta biex niċildu kontra il-xogħol tal-prekarjat u eh, ntejbu l-kondizzjoni ta' xogħol u nħeġġu l-kumpaniji biex jieħdu miżuri biex ikun hemm rikonċiljazzjoni bejn il- xogħol u l-responsabiltajiet oħra soċjali. Issa, fuq il-LGBTIQ, il-kwistjoni relatati, jina kifat se organizzaw konferenza u se nkunu nistaw niprezentaw dak illi għamilna u dawk illi parteċipaw fil-konferenza se jkunu jistaw isaqsu l-mistoqsijiet u l-mistoqsija tal-onorevoli MP huma ta' kompetenza nazzjonali nkunu kundenti ħafna illi niddiskutuhom fora oħra ma mhux hawnhekk. Grazzi. Uh, thank you very much, Mrs. Minister, for answers. And now... Grazie ħafna. Issa t-tini round tal-mistoqsijiet. Sina Gabriel, grazzi ħafna President u prosi tal-elezzjoni tiegħek. Onorevoli Ministru, merħba għal Komitat Fem, inti għandek l-appoċ tagħna biex ikun hemm suċċess fil-mandat tiegħek tradott fil-fatti għal nisa fl-Ewropa u lilin. Nixtieq illum nitkellem fuq tliet punti l-ewwel bħala eh, rapporter għad direttiva Women on Boards jiena nixtieq nirringazza daw kollha illi diġà tagħna l-appoġġ tana u jiena bħala rapporter nixtieq nħedġkek jina nkuraġak biex tagħmel dak li tista' biex noħorġu mill-istaġnar li għandna issa. Iktar ma jgħaddi iż-żmien il-messaġġ li nibatu lil dawn in-nisa zaza illi jixtiequ illi tassow jiksbu dak li jista' joffrilhom l-potenzjal tagħhom qed jaħrab u lekin nixtieq nappoġġak biex ikollok kemm jista' jkun inizjattivi, kuntatti mal-istati membri biex kollha jkunu jistgħu jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Dan huwa messaġġ importanti ħafna li aħna qed nistennew u jekk joġbok żomx lura milli tibda tuża l-mekkaniżmi ta' koordinazzjoni li huma neċessarja l-koordinazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Istanbul. Ċerti stati membri din hija l-biża tal-implementazzjoni illi trażen dawn l-stati milli jirratifikaw din il-konvenzjoni u l-ek tajjeb li kondazzjonijiet biex nanticipaw, biex nizguraw li l-istati membri dan għal benessi ta' kullħat. Għandi mistoqsija xniħu l-opportunità billi presidenza Maltija tkellmet fuq il-Mediterran, aħna konvinti llum fuq dak li naraw madwarna li stabilita u s-sigurtà fil-Mediterran hija s-sigurtà tagħna u stabilità tagħna. Ir-rwol tan-nisa f'dan ir-reġun huwa tant importanti. In-nisa jiċċaqalqu kollox. Aħna meta naraw ir-rebija qarbija rajna li n-nies kienu fuq quddiem u ir-rol dan ma ġiex tradot f'azzjonijiet konkreti, inti għandek inizjattivi konkreti biex tippromovi r-rol tan-nisa fir-reġjun tal-Mediterran, speċjalment fil-qasam tal-ekonomija u tal-edukazzjoni. Nasib dawn huma kollha messaġġi importanti li tistenna minn għandna u għalhekk aħna nixtieq nafu minn naħa tiegħek jekk għandek xi inizjattivi diġà f'moħħok. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Onorevoli Ministru, tara aħna għandna ħafna passjoni fuq il-nisaw l-ġil fuq il-boards għax Dinja waħda mill-kwistjoniet meta nħarsu madwarna fejn hemm proposta leġislattiva qudiemna u hawnhekk tassew nistgħu nbidlu xi ħaġa għandina din l-opportunità ma nix fejn nitkellmu fuq iċ-ċirkostanzi hemm ħafna problemi għaliex l-affarijiet ma ċaqlux il qoddim jina kontet nisma dak li għattint meta għatti li l-presidenza Maltija tixtieq tagħmel dak li tista biex eh, tajn biex titkellem mal-gvern Ġermaniż, gvern Svediż, nafu li huma fejn hemm problemi fl-elezzjonijiet nazzjonali tagħhom ma mistaqsija tiegħi din. Għandek qed tippjana konferenza jew kampanja għandek xi f'moħħok xi ħaġa li nistgħu narawha viżibbli għax hemm ħafna gruppi li jixtiequ eh, jappoġġawk imma x'imdaqqiet għandna bżonn xi ħaġa li nistgħu narawha, nistgħu missuha u għalhekk x'se tagħmel biex din il-kwistjoni tkun iktar apparenti, tkun iktar ċara. Matul il-Presidenza Maltija, niġi għattini mistoqsija fuq il-childcare, u l-garanzija ta' childcare. Eh, fil-plenarja l-ġimgħa li għaddiet jew iħanna insistejna fuq din il-garanzija għat-tfal li hija marbuta dejjem mal-trattament ekwo l inti semmejt l-inklużjoni soċjali waħda l-prioritajiet hemm xi ħaġa li forsi għandek f'moħħok. Grazzi. Thank you. Now Grazzi. Li kellim li mis. Grazzi ħafna. Iva se nistenna ma ċaħad xtaqt xtaqt najt ħaġa personali l-Onorevoli Ministru, xtaqt ngħid merħba u grazzi. Grazzi tal pożizzjoni b'saħħita ħafna fuq id-drittijiet tal-LGBT. Int u jien konna flaqa Amsterdam u tkellimna flimkien fuq l-importanza ta' drittijiet tal-LGBT eh, lejliet l-Amsterdam Pride u naf illi naf li inti xempju ta' da kollu li huwa tajjeb fl-Unjoni Ewropea għal dik li għall ugwaljanza bejn is-sessi. Dan il-Kumitat FEM, Kumitat għad-drittijiet tal-nisa u tal-ugwaljanza bejn is-sessi ximdaqqiet aħna aħna ximdaqqiet ma naħsbux ninsow din il-parti ta' titlu għax hemm xi ħuta hawnhekk li forsi ma jidux jitrattawa, maħna għandna problema mhux biss ma' Trump imma l-Parlament il-ġimgħa li għaddiet aħna votajna President illi għandu xi problemi ma' nis illi identifikaw ruħom bħala LGBTI u għalhekk għanna sfida politika partikolari mhux biss li lin mill-Unjoni Ewropea imma hawnhekk ukoll fl-Unjoni Ewropea u hawnhekk f'dan il-Parlament u għalhekk insaqsi kif tista' tuża l-eżempju tajjeb ħafna s-sitxur li ġejjin biex tiżgura ruħek li din il-kwistjoni ta' gwaljanza tas sew bejn is-sessi tiġi estiża u trattata kif suppostu appoġġata għax din nitkellmu fuq drittijiet fondamentali fuq eh, valuri Ewropej. Thank you and then Mr. Grazzi, Mr. Mac. Signora President, grazzi onorevoli Ministru, grazzi u kol tal-prezentazzjoni tijak. Bħalek illum Din hija l-ewwel eh, laqgħa tiegħi fil-Kumitat eh, FAM u jiena wasalt u kont entusjast ħafna għax ħsibt illi se jkolli hawnhekk sala mimlija irġiel illi kienu se jiġġieldu jitqatlu għad-drittijiet tan-nisa illi mhux biss eh, ovvjament mhijiex kwistjoni biss tan-nisa imma tal-istorja tal-umanità u tajba għal għabnet min kollha kemm huma għal daqstant jiena ġejta hawnhekk. Xtaqt nittratta żewġ punti miegħek, Sinjura Ministru, u jiena naf għalla volja naf il-pożizzjoni ta' pajjiżek, int tkellimt fl-introduzzjoni tiegħek illi kellna bżonn eh, nħarsu dak li ksibna u għandek raġun, imma ma rridux ninsow ukoll il-kisbiet eh, ta' drittijiet tan nisa forsi mhux kullum kien imma id-dritt għall-abort. Eh, l-interruzzjoni eh, li nisa jkunu jridu u għalek mux għalfejn nitkellmu biss fuq Trump, nitkellmu fuq il-kontinent tagħna naraw xed jiġri fil-Polonja anki f'pajjiżek stess, demostrizzjonijiet favur il-ħajja u eh, kontra il-pillola ta' wara, ta' ġurnata ta' wara, u għalek eh, dawk illi jisaqsu għaliex u għalek hemm ukoll il-perspettiva reliġjuża u qed nikkriminalizzaw eh, l-abort. Forsi jiena għalla volja forsi minix sajrina Eh, sirt, eh, sirt missir milux u ma rridx li xi ħadd jimponi fuq eh, it-tifla tiegħi id-dritt illi tisponi kif trid minn ġisima. Jina mhux biss ċittadin imma missier u qed naħseb mhux biss fit-tifla imma għan-nisa kollha illi għada jistgħu ikollhom din il-problema x'dan huwa tassew dram. Nixtieq inkun naf jekk inti se tkompli eh, tejna biex nirezistu kontra l-fat li morru lura kif xuħut tixtiequ u jina kont eh, sorpris ħafna xtaf illi 70% tal-mexxejja fuq livell uh, eh, dini huma uh, kontra uh, kontra l abort u biċċa pira huma irġiel. Mbagħad hemm il-konċiljazzjoni ħajja personali u ħajja eh, professjonali. Inti trattaj dan il-bilanċ, grazzi, imma r-realtà hija li qed innejxu huwa li kieku jiena kont missier f'pajjiżek se jkolli biss dritt għal jumejn eh, li biex eh, nkun ma mal-partner tiegħi jew ma nafx xi xi pajjiżi oħra laqas biss ikollok ġurnata imma mhux naf jiena minista nil-menta, nil-menta, imma fil-fat inti taħseb u għansi nħedġek illi taħti spinta fuq it-trattament u l gwaljanza bejn l-ġil u n-nisa kif ukoll dan id-dritt eku eh, ta' lif bejn il-missirijiet u l-ommijiet għax anki il-missier għandu r-rwol tiegħu id-dritt tiegħu li għandu l-pjaċir li jieħu ħsieb t-tfal eh, tiegħu u dan id-dritt mhuwiex generalizzat lanqas hawnhekk. Grazzi ħafna ta' tweġibiet tiegħek, Sinjura Ministru. Grazzi ħafna. Issa hemm iktar membri illi jixtiequ jissaqsu mistoqsijiet, jekk jogħġbok tista' twieġeb issa. On boards? Mela, l-ewwel fuq in-nisa fuq il-boards. Iva, kif qatt aħna għadna se nagħmlu dak li nistgħu f'dan il-qasam u aħna nemnu ħafna u aħna bħala gvern biddinna wkoll il-pożizzjoni tagħna. Meta biddinna l-gvern. Issa fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul, Iva, ovvjament messaċ importanti li hemm bżonn inwasslu li se nkomplu nimbotaw biex ikun hemm sħubija fuq il visibilita fuq il-kwistjoni ta' nisa fuq il bods iva aħna CSW nixtiequ nresqu dan il-pjan u naħdmu fuq dan il-livell internazzjonali ma bħala bħala iġifieri bħala presidenza. Iva huwa minnu dak li ntqal mis-Sinjura Ward fuq ugwaljanza bejn il-ġeneri ta' veru li jemson tkun waħda iktar ġenerali u ma nitkellmux biss fuq id-drittijiet tan nisa imma ukoll fuq ugwaljanza reali bejn is-sessi u se jkollna l-opportunità illi niddiskutu matul il-konferenza illi se norganizzaw ix-xahar id-dieħel. Kien hemm xi mistoqsijiet aktar kmieni fuq eh, eh, xanna f'moħna għal eh, dwar il-gender mainstreaming Aħna se nipromuovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneru u l-implementazzjoni tal-ġenda mainstreaming fl-Istrateġija Ewropea 2020 u opportunitajiet ta' finanzjament għal l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-vjolenza kontra n-nisa u d-diskussjoni fuq situazzjoni sitwazzjoni dwar ir-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul Dawn huma l-għanijiet tal-Gender Mainstreaming High Level Group l-għali sessi fl-ewwel u t tini ta' frar u anke l-konferenza dwar il-vjolenza bbażi tal-ġeneru fejn aħna se niddiskutu is-sejbiet li ħarġu mir-riċerka tal-European Gender Institute, l-Aġenzija Drittijiet Fondamentali u l-Kunsill u l-sim ta' informazzjoni dwar il-prassi aħna se naraw ukoll xi prassi qegħdin jaddottaw l-istati membri differenti fir rigward tal-aċċess għall ġustizzja u servizzi. Għandek eh, raġun li tajt li il-prezenza tal-irġiel hawnhekk hija ovvja U Iva, għandek raġun illi ħafna drabi meta ħna ninġabru biex niddiskutu drittijiet tan-nisa, ħafna drabi naħseb imma jiena fej qed nitkellem ma' dawk li diġà huma konvinti. Aħna nafu x'hemm bżonn illi jsir, imma hemm bżonn illi ikonna iktar irġiel illi jiġildu mana u l-kwistjonijiet li semmejt inti għandhom jikkonċernaw lill-irġiel daqskemm jikkonċernaw lil-nisa għaliex fara kollox l-irġiel għandhom ommijiet u eh, huma mizzewġin u għandhom ħutom u eh, għandhom eh, l-sħab tagħhom li huma nisa għalhekk jekk aħna rridu nimxu l-qudiem bħala soċjetà Ewropea rridu nħarsu lejn ir-realtajiet li il-familji tkun xi tkun il-forma tagħhom jiffaċċaw ta' kuljum mill-perspettiva tal-irġiel u anki dik tan-nisa. Għaliex mhumiex biss in-nisa li jistgħu jgħidu aħna għandna dawn il-problemi u għandna dawn is-soluzzjonijiet imma l-irġiel ukoll iridu jkunu hemmhekk sabiex joffru soluzzjonijiet mill-perspettiva tagħhom. Huwa importanti illi eh, nisimaw iż-żewġ u natu każ E, iż-żewġ perspettivi. Anki meta nkunu qegħdin infaslu l-politiki dwar kif nistgħu ntejbu l-ħajja tagħna intom membri tal-Parlament kif jiena jien ukoll u ta' kuljum aħna naħdmu man nies niffaċċaw il-problemi li jiffaċċaw il-ċittadini tagħna fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. U dawn il-realtajiet għandhom ikunu riflessi fid-direttivi illi joħorġu ta' kuljum minn mill-Unjoni Ewropea u sakemm in-nisa u l-irġiel ma jaħdmux flimkien u joħorġu bi proposti flimkien u jitkellmu dwar l-affarijiet illi il- il-familji tagħna, iċ-ċittadini tagħna meta jinġabru għall-ikel fil axija madwar mejda jitkellmu dwarhom dawk l-affarijiet illi ħazbuhom dawk l-affarijiet li jeffettwawhom u jortuhom fil-laħam il-ħaj ma nistgħu qatt noħolqu din il-konnessjoni li tant għandna bżonna bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet. Għal ħafna nies kif rajna s-sena li għaddiet pereżempju minħabba fil-Brexit huma maqtuwajn mill-Unjoni Ewropea ma jarawx ir-rilevanza ta' dak kollu li aħna namlu hawnhekk għaliex ma jħossuhomx parti minn dak li aħna qegħdin namlu. Għalhekk bħala membri tal-Parlament, aħna bħala membri tal-Parlament Nazzjonali u intom membri tal-Parlament Ewropew irridu nkomplu nikkumbattu sabiex nżommu u dimajnejna il-ħin kollu il-realtajiet li jiffaċċaw iċ-ċittadini ta' kuljum għaliex l-Unjoni Ewropea hija il-ruħ soċjali tal-Europa u sakemm l-irġiel ma jinteressaw xruħom f'dak li qed jgħidu n-nisa u bil-maqlub, sakemm aħna ma nibdewx naħdmu flimkien fuq soluzzjonijiet biex insibu soluzzjonijiet għal problemi illi qed jinġabu għall attenzjoni tagħna mill-kostitwenti tagħna fis-soċjetajiet tagħna, dawk il-problemi li qed jiġbdu l-attenzjoni tagħna għalihom il-membri tas-soċjetà ċivili, Maħna se naslu mkien dejjem nisimgħu min jgħid illi ċerti stati membri fosthom tiegħi fejn irridu saħħu l-fertilità tan nisa bat fil-sess najdu n-nisa għanna bżonkom fil-suq ta' xogħol ninvestu ħafna fl-edukazzjoni u t-taħriġ tan nisa man bat ftit minn dak l-investiment jintilef għaliex l-istrutturi meħtieġa sabiex il-familji u n-nisa f'dawk il-familji jkunu jistgħu jagħmlu tnejn ikollhom it-tfal, irrabbu tfal u anki jaħdmu dejjem bis-serħan tal-moħ illi jistaw jagħmlu it-tnejn li ż-żewġ responsabiltajiet jistaw eh, jittieħdu bl-akbar tranquillità u aħna rridu kunu nafu li qegħdin nipprovdu l-istrutturi meħtieġa sabiex il-familji jistgħu jagħmlu iż-żewġ affarijiet jieħdu responsabilità għall familja kif ukoll Eh, n-nisa jahraq jikollhom ir-responsabiltajiet tagħhom illi wetquhom fil-post tax-xogħol. Grazzi ħafna ħafna Sinjura Ministru, verament grazzi mill-qalb tal-li ġejt titkellem mana tal-li prezentajtinna il-prioritajiet tal-Presidenza Maltija jiena Min qalbi nawguralkom kull suċċess għal presidenza ta'kom, nawguralkom il-kisba ta' riżultati konkreti, żgur illi se nerġgħu niltaqgħu miegħek u mal-kollegi tiegħek tul il-presidenza ta'kom u għal darboħra verament l-isbaħ xewqat għal ħafna suċċess u kisba ta' ħafna riżultati tajbin.